Sessjoni fuq il-trasferiment ta' data personali l ċina Komissarju ħajtkellem ħatitkellem fissem il-Komissjoni, Signora Bulċ. Mr. President members. Sur President, membri onorevoli, il-ħarsin ta' data huwa dritt fundamentali fl-Unjoni Ewropea u japplika wkoll meta data personali tiġi trasferita barra mill-Unjoni Ewropea. Dan il-Parlament kellu rwol ewlieni fir-riformi tal-ħarsin tad data li ħajitlu fis-seħ fl-2018 u ħajkomplu isaħħu id-dritt ta' kulħadd għal ħarsin tad data. Iċ-Ċina ma faslet lebda leġizlazzjoni fuq il-ħarsin ta' dejta personali u taħt il-leġizlazzjoni kurrenti u l-futura e, fuq il-ħarsin ta' dejta, trasferiment ta' dejta lil pajjiżi li ma jagħtux e, eh, ta' assigurazzjoni ta' ħarsin huwa possibbli biss jekk l-esportatur jagħti salvagwardji adegwati jew inkella il trasferiment jaqa' fl-ambitu ta' waħt minn regolamenti interpretati b'mod strett tal-Unjoni Ewropea dan inkludi l-użu ta' odot bħal klawżoli kontratwali standard jew inkella eh, regoli vinkolanti tan negozji li huma ta' rilevanza partikolari għal cloud computing. Is-supervizjoni u ħarsin ta' leġislazzjoni ta' ħarsin ta' data hija eh, fidejn l-autoritajiet ta' ħarsin ta' data kif ukoll rati. Eh, l-autoritajiet ta' protezzjoni ta' data nazzjonali inna huma motija wkoll eh, setat effettivi ta' intervent huma jistgħu jordnaw li kunem l-imblokkar u l-tħassir tal-jew distruzzjoni ta' dejta jumkella li jimponu proibizzjoni temporanja u definitiva fuq l-proċessar. Fil-waqt li l-Kummissjoni Ewropea ma involvitx ruħa eh, f'diskussjonijiet bilaterali ma' ċina fuq il-ħarsin tad dejta l-Kummissjoni hija involuta fil-ħidma tal-APEC, il-Asian Pacific Economic Cooperation, u ċina hija eh, preżenti hemmhekk fuq din il kwissjoni Mod partikolari l-Unjoni Ewropea hija involuta fi dialogu ma' APEC biex tispjega ir-rekwiżiti u eh, l-liġi tal-Unjoni Ewropea li tipprowixxi li kunem dawn it-tip ta' regoli u li ċertu leġislazzjoni dwar trasferiment ta' data dwar il-rekwiziti ta' lokalizzazzjoni punta tħassib huwa propju dwar l-aċċess ta' eh, awtoritajiet ta' sigurtà pubblika għal eh, data li tiġi trasferita mill-Unjoni Ewropea għal ċina dan jaffettwa il-validità ta' salvagwardi u għalhekk kumbat il kemm huma legali dawn it-trasferimenti lejn iċ-Ċina. Għalhekk huwa fiħdan il-mandat il l-awtoritajiet ta' supervizjoni li l-istati membri, l-autoritajiet tal-istati membri li huma kompetenti fil-direttiva ta' ħarsin ta' dejta ċina fil-fatt adottatu proponiet numru ta' liġijiet u regolamenti li indirizzaw aspetti ta' ċiber sigurta u sigurta nazzjonali f'dawn l-aħħar ta' xi xar. Il-Kummissjoni laqat l-opportunità li tikkummenta fuq numru minnhom u tilqa l-isforzi ta' ċina sabiex iżid it-trasparenza fil-proċess leġislattiv. Il-Kummissjoni għamlet ċara li ċina li negozji globali rridu jkunu jistaw jitrasferixxu u potenzjalment jaħznu eh, data personali f'postijiet differenti għal eh, għanijiet personali ta' sigurtà It-ħassib tal-ċina ehm, fuq is-sigurtà li għandha x'taqsam ma' ċiber sigurtà trid tiġi indirizzata b'mod proporzjonat li ma toħloqx ehm, ostakli bla bżonn għall aċċess għas-suq u ma tiksirx l-impenji ta' WTO. Grazzi ħafna, Kummissarju. Issa, l ehm, l-ewwel għad il-kelma l-sur l-onorevli vos. Grazzi ħafna, Sur President, Komissarju. Bħalma għadek kif semmejt, Maċina ninsabu l-bot minn livell ta' protezzjoni adegwat għal dik li hija id-data personali bl-istess mod li rnexxilna ninnegozjaw ma' l-Istati Uniti li wieħed jibgħat data personali li ċina din hija realtà meta qed nitkellmu dwar il-cloud computing pereżempju jew anka il-pjattaforma tal-kummerċ online Alibaba pereżempju. Nisimgħu minn kollegi li huma attivisti fil-dan il-qasam li hemm dawn il-nuqqasijiet hawnhekk. Palma rajna wkoll mal-Istati Uniti fil-passat għalek jiena nixtieq nistaqsi lill kummissjoni kif nistgħu niggarantixxu li dan ħarsin dawn l-standards ta' ħarsin tad-data huma applikabbli għal dawn it-trasferimenti ta' ħarsin ta' data personali fiċ-Ċina. Kif nistgħu nassiguraw li dawn jinżammu? Dwar l-awtoritajiet ta' ħarsin tad-data, kif nistgħu nassiguraw li dawk il-persuni li huma responsabbli jistgħu iwettqu ix xogħol tagħhom. Jew kien il-każ sissa da? Grazzi ħafna, Sur Voss, għal tlet minuti l-Onorevoli Mamikins. Grazzi ħafna, Signora Komissarju, kollegi il-modell tal-Unjoni Ewropea għal protezzjoni tad data għadu ma jeżistix fiċ-Ċina. Iċ-Ċina ma tgħaddix liġijiet li b'mod speċifiku eh, jindirizzaw il-ħażna, l-trasferiment, l-użu ta' data personali. Iċ-Ċina għada m'għandix ftejmiet ma l-Unjoni Ewropea jew xi tip ta' ftejm bħal eh, safe harbor ċ-Ċina u l-Unjoni Ewropea huma differenti bil-mod kif fl-approċċ tagħhom għal proċessar tad-data. Fiċ-Ċina min jirċievi il-data mhuwiex individwi jew suġġett tad-data bħalma huma fl-Unjoni Ewropea ma' konsumaturi memx autorità ta' protezzjoni ta' data jew aġenzija statali oħra li timmonitorja il-protezzjoni ta' data? Għalek, F'dawn l-aħħar snin, ċina għaddiet sensiela ta' testi legali marbuta mal-ħarsin ta' data. Dawn irridu jkunu msaħħa u testjati fil-waqt li relazzjonijiet kummerċali u oħrajn irridu jitwaqfu minħabba raġunijiet ta' protezzjoni ta' data. ċina għandha bżonn ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi. ċina jkollha l-opportunità li turi illi l-aħħar sforzi li għamlet ta' protezzjoni ta' data huwa parti minn politika eh, kontinwa u mhux sempliċement biex tikseb iktar informazzjoni u tikseb iktar negozji ta' proċessar ta' data politika l ewwelnet dwar il-prinċipji tal-protezzjoni tad-data, drittijiet individwali tal-persuni fuq it trasferimenti tad-data l-mekkanizmu tal-infurzar, kollegi. Ir-relazzjonijiet bejn iċ-Ċina u l-Unjoni Ewropea fil-qassam tal-protezzjoni tad-data personali eh, rridu jelbu ħafna diffikultajiet imma meta ż-żewġ naħat ikunu jridu jelbuhom verament se jirnexxilhom von L'onorevole von Storch. Grazie ħafna, President, Kommissarju din il-ġimma qed nitkellmu dwar l-standards għat trasferiment ta' data personali li ċina. Aħna fil-manifesto tagħna, il-programm elettorali tagħna fil-Ġermanja għadna, Li li tkun estis għal ehm, libertà tal-espressjoni eh, li titlob protezzjoni tad dejta qawwija u l-qorti fis-16 ta' Ottubru eh, fil-każ Maximilian Schrems kelmet dwar l-standards eh, meħtieġa u dan stipulatu f'ħafna dettal it-trasferiment tal-data, l-protezzjoni ta' din id-data hija essenzjali għal fiduċa jekk iċ-ċittadini jitilfu il-fiduċa jitilqu mill-Unjoni Ewropea. U aħna ninsistu li bħalma l-Istati Uniti hekk ukoll maċ-Ċina l-ola standards possibbli ta' protezzjoni ta' data personali huma essenzjali. Grazzi ħafna l-Onorevoli Shekovski. Signora President, Komissarju, kollegi, hija verament ħasra li dan is-suġġett hekk importanti poġġejnieh fuq l-aġenda fl-aħħar minuta fejn il-Kamra prattikament hija battala u l-interess huwa baxx ħafna f'suġġett bħal dawn anke fost il-ġurnalisti. il ġurnalisti ċina hija waħda mill eh, l-msibin eh, kommerċjali l-iktar importanti u eh, zieda fil-kooperazzjoni ekonomika u kulturali ġib ukoll trasferiment ta' dejta anke dejta personali ta' ċittadini Ewropej li fil-fema tiegħi potenzjalment tista' tkun perikoluża li ċ-Ċina pereżempju m'għandix liġi li eh, tkopri il-ħazna trasferiment jew proċessar ta' data personali u dan huwa nuqqas li eh, huwa riskju għall-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini tagħha għalhekk irridu niżguraw, Sinjora Komissarju, li trasferiment ta' data personali bejn l-Unjoni Ewropea u ċina issir skont il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa, l-Onorevoli Kelly. Uh, the Commission are uh, referred to the data protection regulation. Konna qed insemmu ir-regolament ta' protezzjoni ta' data. U bħal kollega tiegħi vossu u Jan Albrecht jiena kont involut bħala rapporter għal Kumitat Itre għal erba snin. U dana jati bżejjed protezzjoni għal ċittadini Ewropej u mbagħad kellna s-sitwazzjoni mal istati Uniti fuq li Safe Harbor eh, twaqqaf u issa għandna il-Privacy Shield u aħna fokajna fuq l-Istati Uniti tant illi forsi injorajna li ċina u kif intqal il-protezzjoni ta' data fi ċina miex bizzejiet f'termini tal-protezzjoni ta' ċittadini Ewropej. Fl-istess ħin hemm dejjem jissaħħu l-flussi ta' data lejn iċ-Ċina, użu dejjem akbar ta' prodotti ġeniżi, software, eh, kummerċ elettroniku, etc. Għalhekk huwa essenzjali illi aħna miċ-Ċiniżi nippruvaw ikolna xi tip ta' sessjoni tal-privacy shield sabiex ikun hemm protezzjoni wkoll xirqa għad-data personali ta' ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Onorevoli Kelly, issa naddu għal proċedura catch the eye l'onorevole Caputo. Grazie Presidente. La Cina non ha alcuna normativa che contiene. Grazie. Mela, kull tip ta' liġi li tiġbor li, tkopri il-ġbir, il-ħazna, trasferiment u proċessar ta' data personali tisir biftejma l-Unjoni Ewropea l-modell Ewropew huwa punt ta' referenza ma mhuwiex standard globalment applikabbli. Għalhekk l-Unjoni Ewropea dat tillimita l-trasferimenti ta' data personali lejn dawn il-pajjiżi illi ma jsegwux dawn il standards għall l-iskambju ta' data personali bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina saru realtà importanti tal-cloud computing ċina fil-fatt adottat politika kommerċjali aggressiva eh, u ħallot zoni internazzjonali ta' cloud computing lilin mill-xtut tagħha għalhekk hemm bżonn illi malakemm jista' jkun garantixxu li trasferimenti ta' data ta' ċittadini Ewropej lejn iċ-Ċina jsiru skont ir-rekwiżiti ehm, stipulati fil-leġijiet tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Caputo. L-Onorevol Czabaski. Grazzi, President, Sinjuri, l-Unjoni Ewropea edha tipprova s-saħħaħ il-kummerċ tagħha bażi tal-prinċipju ta' trattament indaqs għanna regolament dwar data personali imma hemm xi nuqqasijiet fiha u jiena xi ftit xettiku naħseb illi għandna insaħħu l leġislazzjoni tagħna fir-rigward tal-protezzjoni tad-data u eh, naħseb ukoll li l-interessi ta' pajjiżi terzi m'għandhomx eh, jindaħlu fil-affarijiet tagħna tkun eh, ħaġa ftit tkun bluwa li nippermettu aċċess u fluss ħieles ta' data personali minnar ma jkun hemm standards sodisfaċenti ta' protezzjoni ta' din id-data. Kellim li miss, grazzi ħafna sur President. Il-kummerċ tagħna maċ-Ċina qiegħed jikber ta' kuljum u jsir dejjem aktar kompless. Ovvjament din hija relazzjoni tal-kummerċjali ma' pajjiż illi m'għandux sistema adattata għal protezzjoni tad-data U eh, għamnekkaw il-problema fil-fat u għahna din il-problema se nifacċawa mux bis fil-relazzjoni tana maċina ma ma pajizi oħrajn u koll għaliex il-protezzjoni ta' data ta' ċittadini tana hija xi ħaġa importanti ħafna. Għalhekk jiena nixtieq nissuġġerixxi illi mhux li niddiskutu biss eh, li niddiskutu id-dejta li sejra ċina darba, un bad darba ħra niddiskutu id-dejta li sejra l-Istati Uniti, għax ma namlux ħaġa oħra illi flimkien ma l-Istati Uniti u l-isħab l-oħrajn noħor u regola dwar il-sigurta ċibernetika madwar id-dinja, li kif għanna bżon il-sigurta eh, fuq l-art, għanna bżon il-sigurta ċibernetika u dinja triq li għanna nabdu. Grazzi ħafna dan iġibla fit-tmim tal-proċedura Catch the Eye għannom tal-Kommissjoni għal darbohra Kommissarju Bolz. President, onorevoli membri, grazzi ħafna għal kontributi utli ferm għal dan id-dibattitu. Jiderċar li d-dinja digitali il-flussi transkonfinali ta' data u man dispensabli għall ekonomiji il-negozju, soċetajiet tagħna. Irridu natu attenzjoni partikolari għat trasferiment ta' data personali, drittijiet ta' ċittadini, e kif uh, provduti mill-karta Eh, u l-liġi sekondarju dawn iridu jkunu rispettati bisħieħ. F'dan ir-rigward huwa importanti illi nisħu li fil-assenza ta' trasferimenti adegwati ta' data personali dawn jista' isiru biss jekk ikun hemm salvagwardji adattanti u dana eh, ikunu mħadma minn dak l-esportatur ta' data. Dawn is-salvagwardji jista' pereżempju jingħataw permezz ta' Eh, klawzoli illi jorbtu l-esportatur u l-importatur ta' data. Dawn jinkludu obbligi fir rigward ta' u ma' mux biss eh, miżuri ta' sigurtà obbligi li wieħed jaddotta miżuri tekniċi u operattivi biex inħarsu id-data mill-erda eh, jew telf apposta jew bizbal u anki xikxif mhux awtorizzat u anki protezzjoni ta' suġġetti ta' data, notifika eh, l-esportatur ta' data għal talbiet ta' ċess minn l-autorità tal-inforzar tal-data eh, u anki u koll dritt li id-data tal-persuni titħassar u kumpens li s tad-data f'kas illi ikunem xi ksur. Il-klawzoli modell jitolbu koll li s tad-data jkollu possibilità li eżerċita id-drittijiet illi jiksbu minn dawn il-klawzoli bħala beneficjarju ta' parti terza u dim autorita' u jew orti tal-istat membru fejn l-esportatur tad-dejta jkun stabbilit. Fir rigward ta' trasferiment bejn l-entitajiet differenti ta' grupp korporattiv multinazzjonali, il-kontrolluri jistaw isserħu fuq ir-regoli korporattivi li huma forzabli fl-Unjoni Ewropea l-individwi li dejta tagħhom qed tkun ipproċessata minn entità f'dan il-grupp ikollhom id-dritt bħala beneficjarji ta' tielet parti illi jinforzaw dan ir-regoli Eh, qoddim uh, Awtorità tal-Protezzjoni tad-Data u res u kas qoddim il-qorti fl-Stati membri u f'ħafna stati membri il-trasposizjoni ta' direttiva l bca iridu jkunu eh, autorizzati mill-Data Protection Authority f'kull wieħed mill-istati membri fejn il-kumpanija tkun beħsieba titrasferixxi d-data. Mela, il-Kommissjoni Ewropea se tkompli eh, bid-dialogi tagħha ma' Ċina u sħab oħrajn internazzjonali fl-Asja, fl-Amerika ta' fuq u tisfel biex tippromuovi l-prinċipji solidi illi fuqhom huma bbażati huwa bbażat l-approċċ tagħna għal il-proċessar u trasferiment tad data personali. Grazzi. Grazzi, Signora Bulz l-istqarrija dwar it-trasferiment